Herren links und rechts und Damen links und rechts von mir wäre das auch nicht möglich. Memx bżon insemmija minar in-nies taħdejja da ma kienx ikun possibbli. Imma minar ma naħlu aktar ħin issa nadu għar-rapport tal-Onorevoli Bastos dwar il-programm Defni. Ralturek joġbok għandek il-kelma l-erba' minuti. Grazzi ħafna Sur President, il-programm Defni huwa l-uniku programm Ewropew illi għandu lan illi ħares it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa minn violenza. Sa minn ġimnidi fl-1997 dan il-programm kien ta' suċċess kbir. Kien popolari ħafna ma' min kien involut fih u kien effettiv u kif ukoll iffinanzjajna proġetti tajbin ħafna bih. aħna qed nħarsu lejn suċċessi tal-passat u kif ukoll perspettivi l qudiem u l-Kumitat tan-nisa votaw kważi unanimità b'astenzjoni waħda biss infatt ir-riżultati ta' dan ir-rapport. Il-kooperazzjoni kienet tajba ħafna u nixtieq ringrazzja l xedu rapporter Skolla tal-kontribuzzjoni tajba ħafna li saru f'dan ir-rapport. Li niġildu kontra l-vjolenza fuq nisa tfal u żgħażagħ hija priorità u tibqa' tkun priorità sfortunatament din hija xi ħaġa li għadha preżenti ħafna. Hawn forum ġdida ta' vjolenza wkoll illi qed iqumu aktar reċentement bħal pereżempju vjolenza online u jew dik li tuża il-social networks. Hemm vjolenza wkoll kontra anzjani, aggressjoni sesswali bejn l-adolescenti wkoll fis-sitwazzjoni attwali ta' kriżi ekonomika u austerità budgetarja u importanti ħafna li naraw l-impatt finanzjarju li dawn it-tip ta' violenzi jkollhom fuq il-ġudikatura tagħna minħabba li l-violenza domestika ġiet stimata għal 16 biljun euro fis-sena għall-Unjoni Ewropea u dan jinkludi l-ispejjeż mediċi l spejjeż ta' pulizija, spejjeż legali u kif ukoll spejjeż ekonomiċi. Is-sena l għaddiet il-Kummissjoni ħabret illi mill-2014 il quddiem il-programm Defni se jkun integrat fil-programm ta' drittijiet ta' ċittadini. Aħna kieku nippreferu li dan il-programm jinżamm l-indipendenza u l-awtonomija tiegħu. Nixtieq però nisħaq tliet ħassibit li għandna. L-ewwel net irridu niżguraw illi l-għanijiet jibqgħu l-istess mill-perjodu sal-2014-2020 rridu nżguraw li l-finanzjarji jinżamm fuq l-istess livelli tal-programmi preċedenti u kif ukoll irridu niżguraw li l-programm jibqa' viżibbli anki bħala parti minn l-programm eh, ta' drittijiet ta' ċittadini. Jekk aħna nixtiequ li l-programm jibqa' effettiv għalhekk irridu niżguraw li dawk li jibbenefikaw eh, ġifir l-awtoritajiet pubbliċi u l-NGOs ukoll eh, għandhom kolom informazzjoni biżżejjed dwar kif jistgħu jġibuh dal finanzjar kif jista' jkollhom aċċess għal dan il-programm. Organizzazzjoni żgħar jistaw jkunu aktar fil-qrib ta' sitwazzjonijiet ta' violenza, però jista' jkollhom problemi mal-kwistjoni ta' amministrativi irridu nappoġġjawhom il dawn sabiex jkun jistgħu jilagħbu rwol fundamentali tagħhom f'dawn il-kwistjonijiet. Hemm bżonn ukoll naraw mezzi innovativi kif niġġieldu il dawn il-kwistjonijiet. Hemm bżonn niżguraw ukoll li jkun hemm proġetti madwar l-istati membri kollha. U importanti ħafna li niġbru dejta li tista' tqabbel dwar it-tip ta' violenzi kollha li qed iseħħu madwar l-Unjoni Ewropea. Irridu nifhmu għalhekk l-iskala sħiħa tal-problema u nippruvaw nsibu soluzzjoni tajba. Jiena ħana laqbil li nisħa ir-rwol importanti illi nqajmu kuxjenza dwar il-problema tal-vjolenza permezz tal-mezzi tax xandir. U importanti li għaw wkoll din b'edukazzjoni, servizzi legali, pulizija u servizzi oħra wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Għanna blue card mill-onorevoli Nikolaj. Taċċetta l-mistoqsija kjoġbok? Ek joġbok, onorevoli Nikolaj. Grazie ħafna, Sur President, jena nishtiq nifraħ l-relatur u kifu u l-Parlament Ewropew għandu jappoġġja l-indipendenza ta' dan il-programm wara l-2014. Dan il-fenomenu għadu preżenti u qed isir dejjem aktar perikolus fin-natura tiegħu qed ikompli nxteret ukoll. L-ispejjeż, speċjalment l-ispejjeż soċjali, għadhom ma ġewx evalwati b'mod ċar iżda huma periklu kbir għas-soċjetà Ewropea. Ma kienx mistoqsija fil-verità, però tista' tagħti eh, tweġiba. Nixtieq nfakkarkom għalhekk li l-blue card hija biex forsi tagħmlu mistoqsijiet naħseb aħjar konta dak il-kumment fil-KHDI. l-Onorevoli Bazesku, grazzi ħafna, Sur President, nixtieq ukoll nirringrazzja lill kollega tiegħi u iva il-programm defnir t ikollu finanzjament tajjeb dan huwa l-mod kif aħna nistgħu niksbu r biex nġidu koll trattipi differenti ta' violenza domestika fil-qasam pubbliku u anke privat nixtieq nisħaq l-importanza ta' paragrafu ġe, il-kriżi ekonomika infatti tagħmel li nisa aktar vulnerabbli għall abbuż f'pajjiżna għandna programm li jseħ Open Doors illi huwa kofinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea permezz ta' Defni Dan qed isir fi sħubija mal-Awstrija, r-Renju Unit, ir-Repubblika Ċeka, Greċja u l-Slovenja. Dan huwa maħluq għal nisa immigrati li kienu vittmi ta' violenza u lan huwa li dawn in-nisa jiġu integrati fis-soċjetà rumena billi jkunu mexxejja tal-komunitajiet tagħhom. Grazzi ħafna. Sena il-kelma lill onorevoli Gijom. Grazzi ħafna. Sur President, jenu kol nixtieq nifraħ l-Onorevoli Bastos ta' dan ir rapport li qajjem il-kustjoni tkolla li kienu fil-rapport evaluazzjoni intermedjar minna tal-Kommissjoni. Iva rridu n-involvi l-assoċjonizzar, l-NGOs u rridu nintejbu l-amministrazzjoni tal-programm. Jiena jiddispjaċini forsi li mhux ħajkolna dibattitu sħiħ fuq dan is-suġġett illum għax kieku dan kien jippermettilna nisħu l-fatt il-vjolenza edha tikber fis-soċjetà tagħna u hemm problema reali ta' vjolenza kontra tfal żgħażagħ nisa jiena nista' nara illi hawn ċertu xewqa illi eh, forsi tneħħew referenzi għal prostituzzjoni u drittijiet eh, sessuali drittijiet ta' riproduzzjoni qed jissemmew kienet isiru sforzi minn ċertu gruppi infatti biex jitneħew dawn il-punti. Jina dejjem tkellim dwar prevenzjoni u edukazzjoni dwar l-istereotipi sessuali u aħna rridu niżguraw għalhekk li nżommu l-ammont ta' flus li għandna għal defni u kif ukoll nżommu dan l-isem kulħadd jaf dan il-programm bħala defni u nixtieq li jibqa' jissemma bħala programm defni fil-qudiem ukoll. Grazzi ħafna il-kellim li miss l-Onorevoli Romani Riweda. Grazzi ħafna. Iva, il-krizi ma nistawx nużaw bħala skuża biex ma ninvestux f'waħda mill-iktar problemi serji li għandna fl-Unjoni Ewropea eh, mill-li waħda li ikbar problemi li għandna infatti. Il-krizi infatti tider li qed tintuża bħala skuża eh, biex tizdiet saħan sitra l-vjolenza kontra n-nisa. Il-krizi ġib tensjoni għalhekk li din il-vjolenza irridu nqogħdu attenti mhux għalhekk mill-effetti ekonomiċi dwar violenza eh, bejn is-sessi, però meta nħallu barra l-ispejjeż ekonomiċi u l-konsegwenzi ta' din il-violenza, irridu naraw ukoll dwar id-dibattitu li tqal u semma mill-kellim preċedenti. Ma rridux noqogħdu nitkellmu dwar ġlidiet ideoloġiċi hawnhekk fejn nispiċċaw nistigmatizzaw lin-nisa. Eh, għax da żgur din l-istigmatizzazzjoni tan nisa tpoġġihom f'pożizzjoni iktar vulnerabbli illi mbagħad ikunu aktar suscettibbli għal violenza. Għalhekk nixtieq nisħaq li din opportunità tajba biex inkomplu nitkellmu dwar din il-kwistjoni, però ejja ma ninsewx li il-bażi din il-problema hija diskriminazzjoni kontra n-nisa fis-soċjetà tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Jekk jaġabkom żommu mal-ħin tagħkom inkella aħna nispiċċaw b'dew minn żejjed il-kellim li jmiss s segjor Bob. Grazzi ħafna President, jiena nappoġġa dan ir-rapport tal-Unjoni Ewropea għaliex din hija inizjattiva li turi li għandna nkomplu b'dan il-programm ta' suċċess irridu nħarsu n-nisa u dan blajnuna tal-NGOs. Iżda dawn ħafna drabi m'għandhomx biżejjed finanzjament. Huwa importanti li jkollna ħarsien professjonali għal vittmi tal vjolenza domestika fost l-oħrajn. Dawn l-NGOs allura jeħtieġ illi jkollhom aċċess għal finanzjament. Ħafna drabi nisimgħu iżda li dawn l-NGOs għandhom nuqqas ta' esperti li jistgħu joħolqu proġetti ta' livell għoli li jistgħu mbagħad jiksbu l-finanzjament bihom. Jiena nappoġġa ħafna elementi fil-rapport pal distribuzzjoni eku tal-programmi madwar l-Unjoni Ewropea inqas amministrazzjoni żejda, simplifikazzjoni għat-talba tal-finanzjament kif ukoll proġetti tajbin legali li jistgħu jgħinu dawn l-organizzazzjoni tiż-żgħar. Grazzi. Herzlichen Dank. Als nächster hat das Wort Frau. Grazie ħafna. Nkellim li miss. Nrevli Zaborska. Grazie ħafna, President, Kommissarju. Nirringrazzja l-Sinjura Bastos tal-li abbozzat dan ir-rapport dan huwa żmien meta qed nitkellmu dwar prioritajiet għal ġejjeni u allura ta' min issemmi xi inizjattivi illi urew illi huma validi. Dafne fil-fatt huwa fost dawn. Dafne kien proġett illi seta jgħin il dawk il-vitmi illi ma ntlaħqux minn istituzzjonijiet oħra u dawn jinkludi il-nisa u tfal illi ibatu minħabba vjolenza u esklużjoni soċjali. Il-vjolenza mhux dejjem hija fiżika. Għandna wkoll fastidjar kif ukoll il-pedopornografija fost l-oħrajn. Dafne jirreferi għal forum ġodda ta' vjolenza. Dana jinkludi wkoll violenza fuq l-internet. Irridu nejnu lil dawk l-organizzazzjonijiet iż li qed jaħdmu f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi ħafna. Kellim li jmiss u fil-fatt l-aħħar kellim fuq il-lista. U rridu ovvjament bilanċ tas sessi għana l-onorevoli Prendergast. Minix se niskuża ruħi s stess tiegħi tajt il-kellima. Huwa importanti li ninkorporaw l-elementi ta' Daphne biex nifukaw l-aktar fuq il-finanzjament tal inizjattivi tal-ġejjieni hekk kif seħ fil-programmi ta' qabel Daphne. Naqbel li tkun hemm enfasi ġdida lill ngos u organizzazzjoniet mhux għal-profit illi huma essenzjali biex nilħu l-anijiet tal-proġett. Lura f'pajjiżi rajna li kien hemm partiċipazzjoni ta' dawn il-programmi u dawn ukoll ħarsu lin-nisa u lit-tfal kif ukoll żgħażagħ. Dawn il-proġetti wkoll jiffukaw fuq id-dinjetà fejn kien hemm ħidma ma' sħab Ewropej biex ikun hemm servizzi ta' kwalità għoli għal dawk li huma vittmi għat traffikar tas sess u dana wkoll eh, en biex ikun hemm hotline għall-għajnuna t-tfal. Huwa importanti li nappoġġjaw ix-xogħol ta' dawn l-organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju Gorgeva mill-ġdid. Grazzi President, onorevoli membri. Jiena nirringrazzja l-rapporter, Signora Bastos, u l-membri tal-Komitat FEM tal-li abbozzaw rapport solidu kif ukoll għall appoġġ kontinwu tagħhom għall-programm Dafne. Taħt il-qafas finanzjarju multijanwali, l-Komissjoni tipproponi proponi li tkopri attivitajiet illi għandhom l-appoċ illi għetin jitwetqu program dafne mill-program għalġejjeni ta' dritti ta' ċittadini u nishtiq in wieġeb għal-mistoqsija taħt il-program il-ġdid il-lanijiet attwali ta' dafne u attivitajiet jiġu appoġġati u l-budget dan il-program il-ġdid huwa kompatibbli mal-budget li kien disponibbli sissa. L-approċċ tal kummissjoni taħt dan il-qafas finanzjari multianwali jiffoka fuq simplifikazzjoni, flessibilità kif ukoll valur miżjud fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Taħt l-approċċ il-Kummissjoni wkoll għandha lan li tiżviluppa l-aqwa sinerġiji possibbli fost tliet attivitajiet ġita kontra vjolenza, bilanċ bejn is-sessi u drittijiet tat tfal. U dana qegħdin jaqgħu taħt programm wieħed. Dan il-programm se jindirizza sfidi ġodda u innovattivi ħafna minnhom issemmew fir-rapport tas Sinjura Bastos. Xtaqt nisħa illi l-programm il-ġdid se jibqa' miftuħ għal entitajiet kollha l-istati membri u pajjiżi terzi kif ukoll kull tip ta' attivitajiet u proġetti li jirċevew il-finanzjament taħt il-programm Dafni Tlieta. L-istruttura l-ġdida fil-programm se jtejjeb u l-ġestjoni tal-problemi kif ukoll nindirizzaw b'mod aħjar il-nuqqasijiet identifikati fl-evalwazzjoni ta' nofs terminu tal-programm Dafne Tlieta u dan huwa notat ukoll fir-rapport. Dan jinkludi pereżempju li konna iktar uh, firxa effettiva ta' riżultati u anki il-firxa ġeografika tal-proġetti. Parċipanti se jibbenifikaw direttament minn ġestjoni aħjar tal-programm għaliex il-proċeduri jkunu aktar faċli, binqas dewmien u aktar uniformi. U bekk żewġ proċeduri jsiru proċedura waħda u fl-2012 kummissjoni se taġġorna il dafni Toolkit u dana se jiffaċilita dissimulazzjoni aħjar tal-riżultati tal-proġetti fuq livell Ewropew. L-intenzjoni hija li wkoll naġġornaw id database taħt dan il-programm multi annwal ta' finanzjament u dan ikun modell ukoll ta' disseminazzjoni ta' riżultati fil-oqsma kollha. Nixtieq ngħid ukoll il-Kummissjoni wkoll moralment ma jkonniex pedament jekk aħna nejnu il-pajizi oħra biex jġildu il-violenza jekk imbagħad aħna minnaħa tagħna ma nkunux qegħdin nagħmlu xogħol tajjeb f'dan ir-rigward. Għalhekk nappoġġa bisħiħ ir-rapport l-azzjoni t tan il-qasam u wkoll jiena ngħaddi lura żewġ minuti li jiena ħadd fid-diskussjoni ta' qabel. Grazzi. Tajjeb ħafna. Grazzi lill komissarju Bekk nalqu id-debattitu dwar dak il-punt issa punt li jmiss rapport tal-kollega Nikolaj dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fi żmien ta' gwerra bekk ngħaddi l-kelma lir rapporter għal erba' minuti. Grazzi ħafna sur President, Kummissarju, kollegi. Jiena ma naħsibx il